E, Signori, għaw numru ta' aħbarijiet nishtaqt naddilkom. Wara sospensjoni ta' setuta ta' t-tini tal-Ulju 2011, il-minuti u test ta' datati fis-tini ta' ulju ġew e, miġbura u ma' disponibli ma' fxekkaw x-kommenti ma' jidirx li għaw kommenti fuqom. Issa, aħbarijiet mill-President. Wara regola 21 paragrafu